20 ta' novembru 2012 mit 8 sa' nofs, mit 3 sa' 8 jom mid-9 sa' nofs il-lej l-agenda sebuwa fuq il-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew t-asmet u kol unġe u kol nir-ingrazzja l-darboħra l-interpreti u anka li daw kol l-ħadu mal-prezidenza. nek kis-seduta, grazzi lejli.